Nidu għamlu l-mutana biex nimpenjaw ruħna skont dan it-tekst u illi jinwet u stennijiet tal-Parlament Ewropew. Grazzi tassew, issa nalqu din id-diskussjoni. Ora l-ordine del giorno rec. Issa nadu għal-punt li jmiss dwar il-mistoqsijiet bil-fom il-Kommissjoni fuq il-passaporti biometriċi. Nadu minnu fih għal autur Issur Koejo. Zawġ minuti. Grazie, signor President. Signor Commissario Malmström. Grazzi tassew, signor President, Commissario Malmström, eżis kollegi. Il-regolament 22-52 huwa importanti ħafna biex ninormalizzaw il-ħarsin tal-passaporti u id-dokumenti tal vjagġar aħna daħanna dawn il-passaporti biometriċi biex ikonna iktar eh, konnessjoni affidabli eh, bejn il-persuna li qed iżomm il-passaport eh, u il-post fejlet jivvjaġġa l-autoritajiet hemmhekk. Aħna rajna wkoll però li hemm dokumenti oħrajn importanti meħtieġa biex dan id-dokument jinaħta lill-persuna lis sit tiegħu aħna għandna il ġabra ta' dan id-data biometrika kif ukoll għandna dan il-matching bejn il- frontieri u għanna bżon ninsaħħu is-sekurtà li għanna bej passaporti jekk aħna irridu li neħu il-punti dajfa fil- katina kollha. U aħna nafu li l-10% ta' dawn il-passaporti li jduru fi Franza huma folot, dawn huma falsifikati u kien hemm studju li sar f'verifika tal-Parlament eh, fejn kien hemm test li sar fuq livell lokali u nek nistgħu naraw illi 21% tal-448 każ ma setawx jivverifikaw il-marketa swaba digitali għanna u kolla partijek livelli ta' sikurta, ġifri għanna bżon passaporti sikuri illi jaħdmu ta' mod tajjeb u effiċenti. U importanti ħafna illi nisibu soluzzjonijiet l għannet aħna irridu li konna il- fil-sistema tajba affidabli fil-kontroll tal- um, tal-passaporti fil-affidabilità tagħhom fuq il-marki ta' swaba tal-kem ta' xjuki fi kol ta' zaza. Għanna bżon li konna sistemi ta' identifikazzjoni tajba għad-dokumenti. Għanna bżon u kol naraw kif inkostaw naħdmu fuq dan il-matching digitali, għal-makina swaba digitali. Il-Komissjoni kella responsabilta illi jibat l-informazzjoni biex tagħmel din l-analizi tal-lakuni li jistawin għalaw mill-identifikazzjoni biex naraw jekk huwiex neċessarju li ndaħlu sistema Ewropea. Għalhekk dan kollu huwa preżenti fil-regolament tal-2008 l-Parlament daħal klawżola ta' reviżjoni wara tliet snin biex neffettwaw studji kollha fissem il-Kummissjoni biex ikonna il-riżultati tal-kwistjonarju jiena nixtieq nagħmel talba l kummissjoni il-Kummissarju, il-Kummissjoni, mistoqsi il-Kummissarju, il-Kummissjoni diġa ħatressaq dawn il-proposti din id-data Grazzi. Grazzi. Naddu issa għall autor li mis is-sur l-onorevoli Enċu. Grazzi, President, Kommissarju. Il-problema li għanna, problemi li għanna bħalissa dwar il-passaporti u il-falsifikar jista' jmur lura l-fatt li mhux qed nagħtu biżiet attenzjoni għal katina sieħa li qed wassal għal passaporti li jinħarġu. Hekk kif qalu l-Parlament l-2008 il-livell eh, ta' passaporti ta' sikurtà mhux biżejjed jekk il-mod kif eh, jinħareġ mhuwiex sikur biżejjed. Iġbir tad data u dan il-proċess mhuwiex affidabbli Mhux qed nitkellem biss dwar hawnhekk il-marki ta' swaba li tieħdu mit mill xuħ Ah, ma um, dokumenti li tiġu ċettati li għumis il-verżjonijiet oriġinali, ma mebda punt illi jinti tipproduċi passaporti li suppost huma sikuri sa barra jekk inti dawn huma imsejsa fuq l-klim breeder documents. Dawn il-Komissjoni jridu jaraw li kunem evalwazzjoni ċara tal-nuqqasijiet kollha li hemm niżla fil-sistema ta' ħruġ tal-passaporti trid tara illi il kollox jimxi skont ir-regoli bingħajr eċezzjonijiet. Id-dokumenti illi jiġu preżentati irridu u meħruġa jridu jkunu tal-aktar l-akbar u l-ola kwalità. Dawn ħafna dawn id-dokumenti faċli jkunu falsifikati. Żewġ punti essenzjali għalija. Aħna irridu innaqsu il-numru ta' dokumenti li huma neċessarji biex wieħed joħroġ passaport. Tieni ħaġa li jridu naraw li kemm standards ta' sikurtà illi japplikaw il dawn il-breeder documents kollha. Apparti jekk idun isu koll l-ID cards. L-IDs iridu l-ID cards iridu jkunu l-istess post l-istati membri kollha. Il-format f'kull każ irid jiġi armonizzat. i dokumenti li jintużaw biex eh, li wieħed jivvjaġġa barra mill-Unjoni għandhom jixxibħu. il komissjoni trid tagħmel studju profond tas-sistema kollha tal eh, dwar dawn il-passaporti biometriċi kemm qegħdin jinħarġu u din tista' tgħin ħafna għal dan il-sistema eh, transkonfinali hekk sejħa Smart Border System, is-sistema għaqlija. Grazzi, Signor Keller. Sra Ernst, aħna irridu niproduċ, kena niproduċu x-studju x-rapporti. U dan kolla ġew appoġġati mill-grupp tagħna għaliex aħna konna mħazbin, konna mħazbin dwar ukoll li dwar l-użu tad-data biometrika fil-passaporti. Jekk aħna nemnu f'identifikazzjoni perfetta u b'nalqu billi għajnejna għal aspetti oħra li jistaw jiddaħlu fil-katina tal-evidenzi tal-provi hija zbal enormi. Ma nistawx naħsbu li dawn l-irqaqat ma nistawx jinbidlu wieħed dejjem se jirobot fuqhom le ma jistax ikun id-dettalji jinbidlu matul il-ħajja. u Huwa diffiċli u jew differenti anzi d dejta ta' tfal ġili meta jkunu tfal għal meta jumbat jiexieħu allura ma nistgħux dejjem nġbdu l-istess konklużjonijiet. Aħna rajna kemm fir-Renjinit kif ukoll bnadi oħra hemm provi li juru li dawn il-metodi mhumiex sikuri kontra l-abbuż. Wieħed jista' dejjem jidħol fis-sistema tal-kodiċi, per eżempju kien naraw kemm da ma ħadimx fi Franza u l-Olanda, hija għolja ħafna jekk inħarsu lejn din tal-biometric data għax edem jekk jekk xorta jista' jiġi falsifikati. Jiġifieri jekk hemm ħolqa dajfa fil-katina jekk hemm xi ħaġa ma taħdinx fis-sistema biometrika, mela di li kollok il-sistiku ta' biometriku kollu tad dinja mussajjejn. Fl-Italja eh, kien hemm sistema li wrid kif 50 minuti l-informazzjoni tagħhom tista' tiġi falsifikata. Kien hemm min uża pereżempju eh, dawn użaw ehm, firxkun tal-plastik naqra glu u xi affarijiet oħra, arba affarijiet oħra u 50 minuti kienu fil-fatt kellhom aċċess għal kollhom maċċess għal kodiċi. Ġifiri, aħna rridu nagħmlu studio għabel ma nġbu ċertu konklużjonijiet. Grazie, signora Ladford. Grazzi tassew, Signor President. Nixtieq ingrazzja l karlo Skola tal-li ta' bida bidu għal dan id-dibattitu importanti ferm. Huwa ovvjament importanti illi dokumenti ta' vjaġġar ikunu iktar sikuri, inna naħdmu fuq din għal xi għaxar snin fl-Unjoni Ewropea u anki fl-Istati Uniti, imma kif tinbidel ehm, it-teknoloġija l-istess djufijiet fis sistema tagħna jistgħu jiġu sfruttati U x-xogħol tiegħi dejjem sar fuq il-identifikaturi biometriċi fil viza eh, fil-qasam tal-viża, zu dejjem kena tħassib hemmhekk li kienet tkun illużjoni jekk inser wis fuq din is-sistema biometrika eh, palli kiku ġala darba dawn jintużaw eh, ħajkunu sikuri 100% imma kif għalħat ħaddieħor dawn huma tajbin biss sa fejn jireġi it-treġi teknoloġija u l-kompetenza tal- tal-professjonisti li qegħdin imexxu s-sistema kif ukoll il-kooperazzjoni ta' dawn l-applikanti individwali. Ġifieri naħseb illi huwa ġust li nistaqsu fej qegħdin bħalissa fejn insabu f'dan il-punt meta ningazzjaw il-Visa Code li fl 2010 li konti voluta fija fil-parlament dawn b'suċċess kienu jeħtieġu li aħna m'għandniex nieħdu marki ta' swaba ta' tfal ta' taħt 12 sena li ġew il-marki ta' swaba mhumiex affidabbli u ovvjament dan mbagħad ikun hemm evalwazzjoni til ħajsiru u qudiem fuq dan. U jisow jina Sofi jintfilt labna informazzjoni fuq din eh, dan l-istudju għal-għandis li juri ħafna drabi eh, marki ta' zwaba ma kienux verifikabli u allura kienu hemm għal xejn. Kien hemm naħali li kien hemm din is-sistema għal xejn, ġbidduna l-attenzjoni għal fatt li kien hemm eh, ċertu vjabilità f'sistema li l-informazzjoni tiddaħħal f'ċertu ċipeb. U l-maddini hija informazzjoni volontarja li qed ingħata mill-Istati Membri, ġifieri għandna bżonn studju aħjar, studju iktar komprensiv fuq eh, il-rati ta' falliment. Skont il-Visa Code, il-Kommissjoni titressaq informazzjoni f'Ġunju f'dwar il-koll ġbir ta' data u li jintuża fil-passaporti biometriċi. Fir ħana maħniex qegħdin biss t dwar il-passaporti ma' vizas kif ukoll il-mod kif il-marki ta' swabra jinġabru madwar Ewropa. U mhux bħal kommissjoni fl-2010 kien hemm tħassib minn eh, organizzazzjoni fuq il- ġufija fil-katina ta' ġbir ta' data u għatem il-frodi, għatem il-vulnerabilità tal-frodi u jekk dan, u jatta l-Stati Uniti ma la l-Unjoni Ewropea nassumi. Onorevole Keller e un'altra autrice. Nitlob skuza l-Onorevoli Keller li għawturiħor u naddilla l-kelma. Grazzi ħafna. Jina fil-fat naqsam il-kritika li semmew ħafna mill-kollegi tiegħu nixtieq naqgħad magħhom fil-mistoqsija dwar fejn tinsab din l-evalwazzjoni u jekk tistax issolvi l-problemi għal kwistjonijiet li qajjimna u tirrispondi tħassib li semmejna bħal kwistjoni tal-breeder documents, il-kwistjoni ta' dokumenti falsifikati fil-passaporti biometriċi fi Franza u postijiet oħra għaliex din qed timmina l-utilità tal-passaporti biometriċi. Minn barra dan, dawn il-passaporti għandhom ukoll implikazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem drittijiet fundamentali. L-Orti Kostituzzjonali Franċiża għadha kif qalet li parti mill-informazzjoni li teżisti fil-passaporti biometriċi mhumiex kostituzzjonali għaliex b'dan il-mod il-setat tal-pulizija għandhom aċċess għal marki ta' swaba u dawn eh, tista' tħallihom x'imkien fejn m'għandekx intenzjoni tħallihom forsi u dan għajem il-punt dwar jekk dan ux ħajġi applikat fil-stati membri. U aħna f'postijiet oħra fl-Unjoni Ewropea rajna li aġenzijiet tal forzar tal-liġi kif kol autoritajiet edin jiprofaw jiksbu dan l-aċċess għal marki tas swaba. Iżda anka meta dawn il-kwistjonijiet kollha jiġu solvuti, xorta waħda ħajkun hemm il-kwistjoni dwar jekk humiex neċessarju jekk huwiex utli li id-dejta kollha biometrika tan-nies li jkunu qegħdin jivvjaġġaw eh, u għalli ma skop din id-dejta qiegħda tinġabar u ħajkonna naraw jekk l-ispiża ta' dan it-tip ta' ġbir ta' informazzjoni biometrika x ħatkun kompatibbli ma' xi użu li neħdu minnhom u jekk dan l-użu jew l-ispejjeż u mhix xirqa u jistgħu jitqablu mal-utilità tagħhom. U jiena naħseb li ftaħt l-ebda ċirkostanza manna nibqgħu niksbu dejjem aktar data biometrika issa u nespandu l-użu tagħha qabel ma tiċċaraw dawn il-punti qabel ma tistaw turuna bħala kummissjoni li fil-fatt huma verifikabbli li m'hemm xi problemi enormi u li l iżbalji fil-ġabra tad data bħalma smajna li m'hemmx dawn l iżbalji fil-ġabra tal-informazzjoni fit-tfal u l-anzjani bħalma smajna. Grazzi ħafna. Nadir kelmissa l-Onorevoli Zira żewġ minuti. Grazzi, Sur President, jina nilqa l-opportunità li din il-Kamra tiddiskuti il-kwistjoni importanti ta' sigurta fil-frontieri. Kemm jekk aħna xed nitkellem fuq il-body scanners jew il-PNR, jew inkella il-possibilità niddiskutu l-standards tagħna fis-sigurtà u l-effiċenza fil-frontiera hija xi ħaġa nittrattawha bħala priorità. Fl-2004 il-Kunsill eh, adotta regolament fuq l-standards eh, tal-biometriċi eh, tal u dokumenti tal-vjaġġar u minn dak iż-żmien waċar ħarġu numru ta' mistoqsijiet, partikolarment nuqqasijiet ta' sistema u il-problemi assoċjati magħha. Jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni jekk ir-riċerka tagħhom u rewx jekk din is-sistema toħloqx sistemi aħjar ta' sigurtà u aktar faċilità għall vjaġġar jekk kienx effettiva u effiċjenti skont l-ispejjeż. U aktar importanti nixtieq insaqsi l-Kummissjoni wkoll x'inizjattiva qed tieħu l-Kummissjoni biex tiġġieled il-problema li dejjem qiegħda tiżdied eh, dwar il-frodi transkonfinali, il-serq tal-identità kif ukoll passaporti biometriċi. Kemm l-Europol kif ukoll anzi, l-autoritajiet tal-Stati Uniti u tal-Unjoni Ewropea għalu li s-serq tal-passaporti jew waħda mill-ikbar teddidiet ta' sigurtà. L-aħħar kwistjoni, teknoloġija qed tinbidel mod maġġel biżejjed sabiex il-passaporti biometriċi jibqgħu il qudiem il-teknoloġiji tal-persuni kriminali u din is-sistema qed ikollha backup permezz ta' kontrolli manwali sabiex nikkontrollaw eh, li iż-żoni tal-frontieri jkunu kemm jista' jkun li l-kriminali ma jistgħux jieħquhom. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kummissjoni għal tliet minuti Kummissjoni il-Kummissarju Eh, Signora Malmstrom, grazie ħafna membri onorevoli. L-istudju li tal tlabtu li jiffukaw fuq eh, il-marki ta' swaba ta' tfal taħt 12 sena qed issir mill-JRC. Il-kwistjoni ta' kemm huma eh, ta' min iserraħ fuqhom il-marki ta' swaba tal-anzjani ma kienx parti mill-mandat għalhekk mhux inkluż fl-istudju. Sabiex inwettqu analiżi xjentifika kellna bżonn ta' data ta' min iserraħ fuqha mit-tfal li tittieħed darbtej f'intervall ta' sentej u din id-dejta tista' tintbagħat biss mill-Istati Membru u l-Portugal ivolontirjaw li jibgħatu din it-tip ta' informazzjoni minn database nazzjonali. U aċċess għal din id-dejta jnatat f'Novembru mill-awtoritajiet Portugiżi wara il-konklużjoni tal-proċedura Portugiża sabiex nassiguraw li kull kwistjonijiet kollha tal-ħarsin tad-dejta ġew konsidrati. Għalhekk l-istudju għadu mhux konkluż u għalhekk m'għandniex ir-riżultata ħari. Se jkun hemm rapport intermedju li ħajġi preżentat adottat mill-JRC f'Mejju ta' din is-sena. Dan ħaj jippreżenta konklużjonijiet preliminari dwar l-evalwazzjoni tal-marki ta' soba ta' tfal għabbażi e, ta' l-algorithms eh, limitati li ġew żviluppati. Mbagħad ir-rapport se jiġi preżentat eh, lill-Parlament sal-skadenza ta' Ġunju li ġiet speċifikata. L-aħħar riżultati se jagħtu informazzjoni komprensiva tal-evalwazzjoni tal-marki ta' soba ta' tfal taħt 12 sena kif ukoll il-fattibilità teknika li dawn jintużaw għal skopijiet ta' identifikazzjoni verifikazzjoni verifikazzjoni u il-rapport ta' ħari ħaj inkludi u koll evalwazzjoni ta' jekk il- algorithms um, biometriċi disponibli fissu jistawx fil-fat jintużaw mod effettiv bil-marki ta' swaba ta' tfal. U il- il-riżultati intermedji jiġu disponibli fl-2013. Issa dwar kwistjoni teknika tal-proċess ta' enrollment din ġiet dikjarata fil lulju ta' sena li għaddiet dwar l-emendi tal-passaporti u f'din id-deċiżjoni ġi kwalifikat li rekwiziti għal marki ta' swaba jiġu ikklarifikati bi gwida ta' enrollment eh, li kienet mażjuda mal-deċiżjoni. U fil-fat ħadna eh, kampjuni tal-konformità tal konformità fl istati membri. Issa dwar il-testjar tal-konformità dan li tisir minn laboratorji kreditati. U diġa wet u eh, testjar fuq ċipep imma dan qed isir b'mod volontarju għaliex huma biss ftit stati membri li jistgħu li huma lesti li jagħmlu dan. Xi rapporti addizzjonali se jinbagħtu wkoll f'Mejju ta' din is-sena inkluż ir-rapport fuq il-konformità tal-kampjun tal-passaporti tal-Olanda jekk mhumiex konformi ovvjament il-Kummissjoni ħadd tieħu l-miżuri neċessarji. Aħna qegħdin nagħmlu wkoll rapport fuq is-serq tal-identità u din hija xi ħaġa li nieħduha bis-serjetà u la darba dan ikun lest nirrapportaw lura għall parlament Issa dwar l-aħħar mistoqsija mistoqsija dwar kif tikseb dokumenti autentiċi dinja marbuta mal ser tal-identità aħna konxi ta' din tip ta' frodi u ovvjament ħan rapportaw kemm jista' jkun malajr fuq ir-riżultat ta' l-istudju u ovvjament imbagħad niddiskutu magħkom x'inhuma l-miżuri li jistgħu jittieħdu. Grazzi ħafna. Tak Madam Commissioner. Ähm, Grazzi ħafna, Kummissarju, issa ngħaddu għal kellima fisem il-gruppi Żewġ minuti fisem il-PPE l sur De Estemera. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Komissarju u Carlos. Aħna rridu li dan jimxi l-qoddim ġiri l-avanzi teknoloġiċi fisser l-użu tal-passaporti biometriċi. Iżda ma rridux ninsew l-applikazzjoni partikolarment għal dak li għandu xjaqsam fil-katina taħruċ tal-passaporti. Hemm ħafna Eh, kontrolli tekniċi fil-frontieri iżda id-djufijiet huma wkoll fil-proċedimenti. U dan is-suġġett ikollu aktar importanza jekk nikkunsidraw il-bilanċ bejn il-ġlieda kontra l-kriminalità fl-Unjoni, rispett għad drittijiet individwali kif ukoll nirrispettaw il-ċirkolazzjoni ħilsa fit-territorju Schengen. Il-falsifikazzjoni tad dokumenti, il-kriminalità organizzata u terrorizmu huma attakk dirett fuq iċ-ċittadini tagħna, iżda wkoll fuq id-drittijiet individwali tagħhom għalhekk irridu insaħħu il-proċess kollu kemmu tal-ħruġ kif ukoll ta' trattament tal-informazzjoni personali. Hemm bżonn ta' aktar sigurtà lid dokument tal-vjaġġ u nagħmlu rabta li wieħed jafda fuqha bejn il-passaport u il-persuna li hija li fisimha huwa maħruġ il-passaport. Għalhekk huma ġustifikati ħafna ir-rapporti ta' evalwazzjoni għal eh, prassi ta' frodi li repetuta kemm il-darba aħna nittamaw eh, li dal-waqt nirċivu dan il-rapport intermedju f'Ġunju kif ukoll dak li ħanirċivu f'nofs l-2013. Aħna nixtieq nkomplu nsaħħu fuq nsaħħu fuq eh, it-taħriġ tal-persun tal-uffiċjali kif ukoll ta' dawk kollha li joħorġu dan il-passaport fil-istadji kollha tiegħu. Mingħajr ovvjament ma nikkompromettu l-informazzjoni kif ukoll id-drittijiet ta' min ikollu passaport. Huwa importanti ħafna li nkunu nistgħu niddeterminaw kemm qed kemm hija eh, utli meta neħdu il-marki tas-swaba tat-tfal. Għalhekk jiena nevalwa b'mod tajjeb id-deċiżjoni tal-Gvern tal-Portugal li jafdaw fuq dan il-proċediment. Grazzi ħafna dak kollox. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat für zwei Minuten im Namen der Grazzi ħafna. Issa Issa kellim ti li miss eh, għażewġ minuti fissem il- l-SND l-Onorevoli Gijon. Grazzi tal-li organizzajt din il battu għax jatina opportunità sabiex nerġaw neżaminaw ċertu tassib li diġa issemma brabta mal- data biometrika li tiġi inkluża fil-passaporti. Aħna għalunna li il-biometriċi se jtejbu is-sigurtà u dan l-aħħar rajna li 10% ta' passaporti franċiżi kienu falsifikati għaliex kienu bbażati fuq dokumenti li jistgħu jiġu falsifikati b'mod faċli, pereżempju il-kopja tal ċertifikat ta' tal għalhekk proliferazzjoni ta' biometrika hija l-aħjar mod kif inħarsu il-sigurtà ta' ċittadini. U paċenzja tkellem naqseb bil-mod, onorevoli Gijon. Iva, hemm ċertu nuqqasijiet u dawn għandhom waslu għal aktar kautela fil-mod ta' kif aħna niġbru u nanalizzaw id-data. Aħna ma rridux nirristrinġu l-libertajiet ta' ċittadini tagħna billi noħorqu databases li jistgħu jintużaw għal skopijiet oħra mhux fl-interess ġenerali. Issa nixtieq għajjem punt ieħor l-interess forsi eh, naqra moħħbi l-xewqa eh, għal body scanners kif ukoll l-industrija, l-kumpaniji fil-qasam ta' sigurtà li qegħdin jimbuttaw għall-interessi tagħhom din hija xi ħaġa tħassibna qed naraw li hemm dejjem aktar kontroll impoġġija fuq ċittadini u aħna rridu nassiguraw li l-ħarsin tal-privatezza kif ukoll ħarsin tad-data għalhekk ir-rikors tad-data biometrika trid tkun eh, proporzjonata u ikkontrollata u eżaminata mill-viċin, inkluż il-passaporti biometriċi u dokumenti tal-vjaġġar din hija xi ħaġa għandha ssir biss meta tkun neċessarju. Issa l-istudju ta' Kummissjoni fuq l-implementazzjoni tar-regoli fuq livell nazzjonali se jwassal għal kjarifika utli u aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa dawn ir-riżultati u nemnu li ir-riżultati intermedji dal-waqt ikunu disponibbli. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss fisem il-grupp għalde minuta Il-Sinjura Intfeld, Iva, grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, diġant għal ħafna wek dwar il-kwalità tal-marki ta' swaba kif kol sistema kollha kemmi u l-passi differenti fil-katina, iżda nixtieq nqajjem punt ieħor. Iġifiri il-ġustifikazzjoni għalfej għandu jkonna l-biometriċi fil-passaporti. Għalix fl-Olanda talba riċenti għal aċċess ta' dokumenti uriet li l-ġustifikazzjoni li tingħata f'dak iż-żmien, partikolarment għal dik li għal frodi dokumenti u frodi ta' persuni xpurxuxin, ġiet stabilita biss f'bejn 20 sa 40 każ f'pajjiż li għandu kważi 17 miljun ċittadin u għalhekk nistaqsu għalfejn din is-sistema kollha kemm il tiswa ħafna flus li għandha ħafna nuqqasijiet għalfejn kellha tiġi introdotta fuq ġustifikazzjoni tant fraġli. U jena nistaqsi jekk il-Kummissjoni xħat inkludi din dan l-element u din l-informazzjoni fl-evalwazzjoni tagħha. Grazzi. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat Grazie ħafna l-kellimani miss Fisem il-grupp tal-ħodor l-onorevoli Zadonka għal-minuta. Aħna verament sodisfatti dwar l-istudju U il-regolament u li il-regolament tnej ħajġi emendat. Aħna kontenti ħafna li l-onorevoli li l-Sinjura Malmstrom għada kif ħabret eh, l-istess l-opinjoni, tat l-istess opinjoni. Ipermetu li nidħol ftit fl-istorja Il-grupp tal-ħodor huwa tal-opinjoni li l-proposta tal-Kummissjoni li ddaħħal l-informazzjoni biometrika m'għandix biżejjed informazzjoni fuq il fuq ċertu kwistjonijiet bħal valur miżju is sigurtà għalina waċċar li jekk ndaħlu din tip ta' informazzjoni ħadd għamlu teddida għas sigurtà kif ukoll minħabba abbuż ta' flussi teknoloġiċi kif ukoll noqqas ta' trasparenza u ħarsin ta' data u hawnhekk eh, fl-istess post edna dan fl-ewwel ta' Diċembru tal-2004. U edna li din kienet ħaġa tajba. U aħna lek nirringrazzjaw lis sur Koljo għall l-inizjattiva tiegħu li jibda dan id-dibattitu. Herzlichen Dank. Als nächster Redner im Namen der EFD-Fraktion für eine. Grazzi issa il-kellim li jmiss eh, għal eh, fisem l-EFD l-Onorevoli Ziobro. Grazzi ħafna, Sur President. Dal-ħodu aħna konna qegħdin niddiskutu traffikar tal-bnedmin. Din hija kwistjoni emotiva ħafna li tista' twassal għal konsegwenzi traġiċi għal ħafna nisa u tfal. U jiena nemmen li jekk aħna nżidu s-sigurtà fil-frontieri tagħna u l-isforzi kollha sabiex aħna nevitaw il-falsifikazzjoni kif ukoll il-frodi tad-dokumenti fil-frontieri hija xi hija huwa mod kif neliminaw mod effettiv jew laqas nikkontrollaw kemm jista' jkun it-traffikar illegali jew inkella traffikar tal-bnedmin. Issa, il-passaporti biometriċi iqajmu ħafna tama. Iżda rapport qed juri li hemm ħafna problemi. Partikolarment fuq xi encoding ta' data kif kol ċipeb u jiena nemmen li dawn it-teknoloġiji għandhom jiġu imtejba grazzi. Grazzi kollega, mhux qed nara lill-onorevoli Zegedi. Mela, il ta' nos naħdu aħna, issa kellim li mis u għassur Buzuttil. Grazzi, Sur President. L-ideja li nintroduċu passaporti biometriċi kienet li fost affarijiet oħra nagħmluha aktar diffiċli biex il-passaporti tagħna ikunu jistgħu jiġu iffalsifikati. Eh, u allura eh, aktar eh, faċli għaċ-ċittadini tagħna li jivvjaġġaw. Iżda lkoll nafu li anki l-passaporti biometriċi spiċċa biex identifikajna ċertu diffikultajiet u problemi dwarhom. Huwa għalhekk illi għamilna din il-mistoqsija parlamentari eh, sabiex nitolbu lill-Kummissjoni eh, tara u tidħol fid-dettall f'dawn il-problemi. Eh, illum qed naraw x'inhuma s-soluzzjonijiet illi jista' jkollna għal dawn il-problemi. Irrid ngħid illi l kontroll tal-fruntiera hija xi ħaġa sensittiva ħafna għaċ-ċittadini tagħna temi bħal l-immigrazzjoni irregolari il preżenza irregolari ta' persuni fl ewropa u l ftuħ u l-għeluq tal frontieri tagħna iqanqlu ħafna sensittivitajiet kbar u ċ-ċittadini tagħna kemm il darba u rewna illi jriduna noqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet. u f'dan il parlament għandu esperjenza kbira li żjed fuq temi bħalma huma schengen fejn għandna eh, l-expertise ta' nies bħal carlos coelho u anki s-suġġett ta' frontex il passaporti biometriċi huma parti oħra importanti minn din id dimensjoni tas-sigurtà u għaldaqstant għandna kull interess li l passaporti biometriċi jkunu effettivi u ma jkunux jistgħu jiġu abbużati. jiena jidhirli li jekk nindirizzaw id-diffikultajiet illi qegħdin identifikaw permezz ta' dawn l istudji allura minn dan ikunu jistgħu jgawdu speċjalment iċ-ċittadini onesti illi jivvjaġġaw b'mod regolari u jirrispettaw il-liġi. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin hat für eine Minute das Wort Frau Childers. Al-minuta, Signora Childers. Wara l-adozzjoni tal-standards għal fatturi ta' sigurtà u l-passaporti biometriċi tal-2004, l-Irlanda ħarġet il-passaporti elettroniċi u biometriċi fl-2006. L-introduzzjoni ta' dawn il-passaporti kienet biex ikun hemm iktar protezzjoni kontra l-abbuż jew frodi tal-dawn il-passaporti kien hemm iċċippa għal kull passaport biometriku li hija aktar affidabbli mill dak li jżommu l-passaport u dawk li joħorġu l-passaporti. Fl-2010 kien hemm investigazzjoni mill-Pulizija tal-Irlanda li tmin passaporti kienu falsifikati u abbużati minn eh, ċertu individwi fil-qtil ta' Madul Abdul. U kien jidher li l-passaporti konċernati kienu passaporti falsifikati għal passaporti li nħarġu qabel 2006 u dawn il-passaporti l-ġodda diffiċli tifalsifikom Passaporti oħrajn minn pajjiżi oħrajn kienu falsifikati, għalek hija ta' tħassib għalija li hemm djufijiet oħrajn fil-livell ta' sigurtà tal-passaporti madwar l-Unjoni Ewropea li tista' twassal sitwazzjonijiet simili li jerġgħu ifeġġu. Għalhekk il-Kummissjoni għandha toħod bis-serjetà tħassib tal-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss huwa s-Sinjura Angelilli, PPE. Grazzi, President, Kommissarju Malmström li kunem il-moviment ħieles ta' ċittadini Ewropej ġol frontieri u fiħdan barra mill frontieri Ewropej kienet dejjem priorità tal-Unjoni Ewropea kif ukoll hija priorità wkoll insaħħu dejjem aktar u niggarantixxu dejjem aktar spazju Ewropew sigur. U għalek, b'dawn l-għanijiet li fl-2009 ġew ġiet approvata mill-Parlament Ewropew ir-rapport tal-kollega Coelho fir rigward il-passaporti biometriċi. Skont il-prinċipju persuna għal kull passaport, anki il-tfal għandhom ikollhom id-dritt li jkollhom passaport mingħajr ma jkollhom jqogħdu jidru fuq il-passaport ta' ġenituri. Din għalhekk tkun sistema li potenzjalment tkun iktar sigura Iżda dan il-prinċipju ta' persuna passaport, passaport għal kull persuna, mish direttament applikabli u laqqas hija sigura għal dawk ta' taħt leta ta' 12 sena għaliex il-marki ta' swaba ta' tfal ta' inqas minn 6 snin għadhom ma ġewx garantiti bħala ta' kwalità għal sistema uniformi tal-identità. Għalhekk irridu niżguraw li tfal ma jkunux l-iktar esposti ta' nis ta' tradizjoni, trafikar tal-nidem jew abbuż sessuali. U għalhekk nistaqsi li huma l-istudji ta' evalwazzjoni tal-impatt li ġew mamula mill-Kummissjoni Eżekuttiva sabiex bekk tiggarantixxi bisħieħ il-dawk ta' taħt l-età speċjalment meta jivvjaġġaw waħedhom. Grazzi. Grazzi lilek. Issa il-kellim li jmiss sa' żewġ minuti hija Sinjura Mathieu. Grazzi, Signor Sur President, Kommissarju, kollegi. L-ewwel net, jiena naħseb li hemm stqarrijiet li huma bla bażi bħalissa li hemm nofs biljun passaport nofs miljun passaport biometriku falsifikat fi Franza. U dan mhux minnu u memx dokumenti falsifikati bħal dawn. Il-pajis huwa impenjata sigurta u l-kumitat konċernat eh, ressa multi apposta ta' 15.000 euro f'każijiet ta' passaporti falsifikati. Għalek irridu naraw kif għan iġildu il-falsifikar tal-passaporti. Hemm il-prinċipi apposta biex kull pajjiż ikun jisindirizza il-frodi speċjalment għal ħruġ ta' dokumenti ta' vjaġġar u anke dokumenti ta' status ċivili. Kien hemm bidliet irid ikun hemm ovvjament verifiki mis-servizzi konċernati, speċjalment sabiex nillimitaw kwalinkwe sogru ta' falsifikar. Ċertifikati ta' twelid jiġu magħmula ta' karta posta li tkun iktar sigura u dan huma kollha għanijiet biex ikun hemm sigurtà. Il-Ministeru tal-Intern qed jipprova jsaħħaħ sigurtà ta' dawn il-dokumenti billi kunem barcode u koll. Ridoqdu attenti li ħafna drabi dawn il-dokumenti kunu proċessati bil-kompjuter u għalek rridu noqogħdu attenti meta jinħarġu dawn id-dokumenti awtorizzati. Dan irridu noqogħdu attenti għalli għaliex min jitlob Eh, min huwa sit tal-passaport jiġi mitlub jider darbtejn darba l-ewwel passaport u mbagħad tal-passaport biometriku għalhekk ikun hemm żewġ ġbir ta' marka ta' swabi jkun imur darbtejn. Ħafna drabi jkun hemm ehm, identitajiet u ehm, informazzjoni li tkun mitlufa jew tinstera għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalment Interpol il-passaporti li jintilfu mbagħad jew jinster jinsterqu ħafna drabi jintużaw f'każijiet ta' abbuż anke fi Franza. Il-kellim jiġi interrot. President. Il-President kompli interrompi il-kellim, issa naddu għal procedura KHDI, għanna ħames kellima għal gruppi, wieħed wara liħor, L-ewwel l-Onorevoli Mikolasic, Kelly, Zenk, Obermajer, u mbagħad fl-aħħar l-Onorevoli Luhan. L-Onorevoli Mikolasic. Grazzi, President. Il-beżat marbuta ma' l affidibilità u l-effiċenza tal-passaporti biometriċi fl-Unjoni Ewropea għadhom għaddejjin u sissa għadha ma nstabis soluzzjoni ta' sodisfazzjon għall-istati membri minkejja li jara problema li jila ma l-istati membri għal dawn l-aħħar ħames snin. Il-passaporti fuq karta stampata li qed jiġu mibdula minn passaporti biometriċi b'ċippa apposta li tħaddan fija li taħżen fija l-data biometrika għandha tevita suppost li jkun hemm falsifikar tal-passaporti. Dak wieħed mill-għanijiet tiegħu skont, skont ċertu stimi hemm saħansitra miljuni ta' passaporti li jkunu falsifikati minħabba data falsifikati. U din irridu niverifikaw għaliex l-standards li hemm bħalissa tal-passaporti mhumiex biżejjed biex jiggarantixxu l-leġittimità tad-dokumenti. Qed nitkellmu dwar is-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea u lek favur li jkun hemm regoli aktar ħorox speċjalment anke għal passaporti individwali iżda anke għal ħruġ tal-istess passaporti. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma l-kellimni miss għal-minuta l-Onorevoli Kelly. Ikjożbok. Dal-ħodu fil-Parlament approvajna ftejm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq il-PNR. U dan għandu jkun tajnuna biex li vjaġġar ikun aktar sigura kulħadd. Għalhekk kien ta' staġib li nisimgħu li 10% tal passaporti jiġu falsifikati fi Franza, minkejja li hemm kollegi li ma jaqblux. Dan ifisser li dawk li jkunu f'possess ta' passaporti falsifikati ħafna drabi jkunu kriminali fil-maġġor parti tagħhom. U bekk emżon bżonn li naqsu l-passaporti falsifikatu. Jekk dan għamlu, id-dinja tkun aktar sigura u naqsu ħafna mill-prodotti li jkunu falsifikati, kutrabandu tal-prodotti, trafikar tal-bnedmin u ħafna reati oħrajn. Il-kollega tiegħi mill-Irlanda saħqet li ħafna mill labbus li kien hemm fl-Irlanda kien fuq passaporti li nħarġu qabel l-2006 u għalhekk irridu niżguraw li nimxu l-qudiem u l-affarijiet li nagħmlu jkunu effettivi. Grazzi. Issa għal minuta l-Onorevoli Zemke għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-passaporti biometriċi għandhom għan warajom f'dan il-proċess u dan l-għan huwa li l-ħajja tal-kriminali tkun aktar diffiċli u kien jider li ma kien hemm xejn aħjar il-passaporti biometriċi biex nilħuħ dan-lan. Madana kollu jider li dawn id-dokumenti jistgħu jiġu falsifikati wara kollox li persuni kriminali ta' belħaq jistgħu bidlu ċ-ċipep jifalsifikaw u jbidlu anke l-kodiċi. Li nevitaw prassi bħal din hija r-rwol tal-Aġenziji ta' Forza tal-Liġi fl-Istati membri differenti. U dan huwa xi ħaġa bla dubju. Ma dana kollu meta nagħtu ħarsa lejn it-tarif u r-rapport mill-Kummissarju jiena indunajt li ma stajċ nsib data fir rigward Europol u Frontex li huma atturi tant importanti f'dan l-isfond kollu. Grazzi. Grazzi ħafna. Talli osservajt il-ħin, issa l-Onorevoli Obermajer għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Kan tamajna li il-passaporti biometriċi ġodda, dokumenti ta' vjaġġar, itemmu il-falsifikar il-frodi u jiffaċilitaw il-vjaġġar. Iżda sfortunatament, fi Franza, saħan zitra sa' miljon passaporti falsifikat. bazi ta' ċertifikati ta' twelit, Eh, falsifikati, ecc. Il-passaporti jrid ikollhom stampi ritratti digitali u anke marki ta' swaba. Iżda ħut minn dawn ma jkunux jistgħu jinqaraw jew jiġu verifikati u din hija konklużjoni ta' studju li ġi magħmul propju fil-Olanda. Id-diffikultajiet qed ikomplu jiġu intensifikati speċjalment meta jkun hemm l-iskansjoni tal-marki ta' swaba fuq il-post Kien hemm ħafna teknoloġija li kienet tiswilna ħafna mill-Istati Uniti fil-ġdida kontra terrorizmu. Ir-riżultat ta' dan l-istudju ħejġi publikat u rridu bir-reqqa b'sebajnejn naraw fis serjetà jekk il-passaporti biometriċi jagħmlux sens għal ġejjieni. Grazzi. Grazzi ħafna nkellim aħħari taħt il-proċedura KHDI l-Onorevoli Luħan għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Il-passaporti biometriċi ma diffiċli bħala kunċett biex jifmuħ ċittadini u dan mhux dejjem jiġu aċċettati meta ma jkunx hemm spjegazzjonijiet xirqa. Il-fatt li l-market ta' swab huma miżuri eh, effettivi naċċetta iżda ħafna drabi xorta waħda jkun hemm il-falsifikar. U hemm mezzi kif jekk ma titħolx mill-bib tidħol mit-tieqa. Għalhekk hemm bżonn nieħdu azzjoni fuq dan anke fir rigward is-ser ta' karti ta' kreditu per eżempju. Bl-istess mod irridu naġixxu anke l-passaporti u l-passaporti biometriċi. Għalhekk jeħtieġ li jkollna aktar tarif dwar x'inhuma l-passaporti biometriċi eżattament u x'ifissru fir-rigward is-sigurtà. Irridu nagħtu ħarsa jekk hux possibbli fil-ġejjieni li kemm jista' jkun ikonna tamir ta' identifikazzjoni li jkun faċli li tużaħ biex bekk l-autoritajiet konċernati jkunu jistgħu jużaw bir-reqqa. Grazzi Sanadur naddu ma fl-aħħar lill-Kummissarju. Is-Sinjura Maċtrom. Grazzi ħafna President, dan huwa dibattitu importanti ħafna, nitkellmu dwar is-sigurtà ta' dokumenti, drittijiet fundamentali, l efficienza ta' dokumenti ta' vjaġġa differenti u biometrika. Fl-istess ħin hija Sfortuna li qed ikonna l-dibattitu bħalissa għaliex kieku kienu kolli aktar tarif minnaħa tar-rapporti kollha nkun nista' naqsam ir-riżultati magħkom. Iżda nħares il qudiem biex ikonna diskussjoni minn ġdid ġala darba jkollna din id-dokumentazzjoni kollha. Fuq il-kwistjoni ta' dokumenti falsifikati aħna konxi ta' din il-problema manna l-ebda konferma ta' ċifri li qajjimtu hawnhekk, ħafna drabi naħseb li huma eżaġerati, iżda xorta waħda għandna kuntatt sfiq mal-Europol u mal-Interpol. U għalhekk importanti li naraw li naġixxu fejn hemm problemi. Fuq il-passaporti biometriċi meta ġew adattati ma kienx hemm klawżola apposta fuq hekk, u għalhekk ma kienx hemm talba li l-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni ġenerali fuq kemm jgħut li nużaw il-passaporti biometriċi. Iżda xorta waħda jekk il-Parlament jaħodha bis-serjetà din il-kwistjoni u jixtieq nagħmlu hekk nagħmlu kif tajdunna. Nittama li kolli iktar riżultati konkreti biex nkun nista' nikkontribwixxi aħjar iktar il-qudiem fuq dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, jete President il-Kommissarju. Bek, intemmu dan il-punt u d-dibattitu fuq l-agenda u issa għanna għanna l-punt li jmiss fuq l-agenda li hija mistoqsija, il-mistoqsijiet orali l-Kunsill fuq id-delimitazzjoni ta' zoni inqas vantaġġati fil-kuntest ta' riforma tal-politika agrikola komuni, il-PAK. L-ewwel kellim ħajtkellem għal żewġ minuti l-Onorevoli Kostinger. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett permettuli ngħid li jiena sorpriża li l-Kunsill mhux preżenti u ma ħassix li hija valla pena li jkun preżenti għal dibattitu bħal dan. Napprezza xorta waħda li għandna din l-opportunità li niddiskutu din il-kwistjoni. Il-President jinterrompi. Skużani li qed interrompik, Iżda din hija mistoqsija lil kunsill jekk il-Kunsill mhux se jisma' forsi aħjar ikonna interruzzjoni jew waqfa qasira biex naraw fejn qegħdin il-Kunsill wara kollox. Selbstverständlich werden wir Ihre Redezeit von vorne wieder laufen lassen, sobald der Rat da ist. Ovvjament, imbagħad naddulek il-ħin tal-kelma kollha kollu meta l lura u nitamaw mal-Kunsill. So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend. Jider li sa nistaw, nistaw nibdow il debattitu tana bil-mistoqsijiet orali, ħanatu ħarsa lejn il-punt fuq l-agenda li huwa l-mistoqsijiet orali dwar il-delimentazzjoni ta' zoni inqas fil-kuntest tal-riforma tal-politika agrikola komuni ngħaddi l-kelma lis sinjura Kostinger għal żewġ minuti. Grazie President, nixtieq nirringrazzja lill konsell tal edenawn issa huwa qasam sensittiv ħafna u importanti kemm għalina kif ukoll il-Parlament